Nibdew is-sessjoni. Għanna mistoqsija orali. Fuq uh, il-business centers ġewwa l-Azja. Sur Moreira. President, Kummissarju. Dan ġi approvat mill-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali jiena President ta' dan il-kumitat u għal istanti jiena l-speaker għal din il-kwistjoni hemm involuti kollegi oħrajn, Kaspari u oħrajn, co-rapporters. Kulat jaf xinu test u mussenu għat naqra, pero permettuli li nejt ħaġa oħra. Għawnek qed nitkellmu dwar il-business centers fl-Azja minnata l-Unjoni. U l-investiment huwa kompetenza tal-Istati membri. Dinu parti miswi estern, missu estern. U importanti li konna dawn il-ċentri mod partikolari f'pajjiżi li għandhom risorsi limitati f'dan il-qasam. Dak li qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk huwa li nibnu dawn iċ-ċentri f'pajjiżi terzi u nippruvaw nagħtu valur miżjud servizzi ta' appoġġ biex nirrappreżentaw l-interessi tal-Unjoni Kollettiva. U biex namlu sforzi eh, għal uh, iktar internalizzazzjoni, internazjonalizzazzjoni għal kumpaniji uh, Ewropej wieħed fl-Azja fl-2008, ieħor ieħor speċifikament fil- fl-Indja fl-2010, bat fiċ-Ċina irridu jagħmlu wkoll ċentri fil-Vjetnam, fil-Filippini, Malazja u postijiet oħrajn. Naħseb li din hija eccellenti. eċċellenti. Il-Parlament Ewropew appoġġa dawn l-inizjattivi Ewropej minar problemi, iżda jridu kunu koerenti u konsistenti, jrid ikun hemm koordinazzjoni iktar strutturata bejn l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea f'dawn il-pajjiżi fejn hemm iċ-ċentri. Hemm riżoluzzjoni f'dan il-Parlament frar tal-2008 sitt snin ilu tkellimna dwar iktar kooperazzjoni mal-Chambers of Commerce, eh, assoċjazzjonijiet ta' negozji, aġenziji u skambju ta' opinjonijiet, ta' informazzjoni bej l-ambasċati tal-istati membri u entitajiet oħrajn uffiċjali legali u entitajiet Ewropej li għandhom l-istess interessi. Għamilna pjattaforma ta' koordinazzjoni biex l-attivitajiet tal smi ikunu iktar internazzjonali. Aħna jedna li ridna namlu dan sal-2012 il-kwistjoni li għadha għaddejja, huwa xogħol li għadu għaddej, u hemm valur miżjud li l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel fir-rigward ta' investiment u kummerċ estern. Din hija xi importanti ħafna, rajna l-importanza tagħha wara l-ewwel snin ta' l-ewwel ċentri. Irridu nibatu l-messaġġ aħna fil-Parlament lill-Kummissjoni li Irridu naraw eżattament jekk dawn l-istrutturi ta' appoġġ u wiex qed jaqdu l-wol li aħna pjanajna, kif aħna pjanajna, u jekk humiex sodisfaċenti u jekk lex nistgħu nagħmlu biex intejbu l-impenji tagħna f'dan il-qasam. Ukoll ntejbu l-manager ta' dawn iċ-ċentri kemm dawk li hemm bħalissa u oħrajn futuri biex iktar vizibli u hekk inkunu nistgħu ngħinu eh, l sms għaliex partikolarment din edha hemm l ma m'għandhomx flus u rizorsi huma u ehm, l-gvernijiet tagħhom ma jagħmlux wisq f'dan il-qasam u hawnhekk eh, l-Unjoni Azzjoni tal-Unjoni se tkun utli ħafna. Grazzi ħafna, Signor President. Grazzi għandu issa l-Kummissarju. Grazzi, Signor President, din hija mistoqsija orali li tinkludi ħames partijiet l-ewwel parti dwar jekk hux l-aħjar prassi offruti minn chambers bilaterali li huma ġa eżistenti in inkonsiderazzjoni meta għamilna dawn il-ċentri ta' negozju Ewropej fl-Asja, il-European Business Centers u jekk hemmx biżejjed ehm, miżuri ta' appoġġ għal dawn iċ-ċentri. Ir-risposta hija li ehm, business centers pan-Ewropej ddisinjati fiċ-Ċina u t-Tajlandja kienu qegħdin isegwu konsultazzjoni mal-istati membri li huma preżenti hemmhekk u għal santiva tieħdu tin konsiderazzjoni u dan ukoll sar wara l-mapping ta' servizzi oħrajn eżistenti eh, f'dawn il-pajjiżi u din kienet linja gwida għal valur miżjut Ewropaw meta kienu qegħdin jagħmlu il-Pan European Business Centers. Assikuraw ukoll parteċipazzjoni ta' entitajiet eżistenti u l-immaniġjar ta' entitajiet eżistenti f'interventi Ewropej u din hija wkoll kwistjoni ta' sinerġiji ma' miżuri oħrajn ehm, ta' għajnuna minnaħat tal-Unjoni Ewropea, Enterprise Europe Network um, u networks oħrajn, dan huwa daqstant rekwiżit importanti meta inti tkun qed tiddiżenja business center. Aħna nsejħulhom pan Ewropew Ewropej biex naraw jekk jista' ikun hemm sinerġiji ma' miżuri kollha ta' appoġġ disponibbli. Tieni parti tal-mistoqsija kienet dwar resource allocation u risposta hija din f'konformità mal-regolamentazzjoni tal-ICI Plus iktar minn 50 mil mija ta' dak disponibli 75 eh, miljun euro ta' priority 2 eh, għal appoġġ għal partnership kooperazzjoni ta' negozja dawn għandhom jiġu investiti fit min interventi seba minn 8 um, ehm, chambers Ewropej ġa eżistenti. In-negozju Ewropew għandu tal-inqas jikkontribwixxi tal-inqas 20% tal-ispejjeż totali ġenera dħul u dan għandu jkun is-sors ewlieni ta' kofinanzjament ta' dawn in-negozji. Ovvjament, aħna issa għandna ġenerazzjoni ġdida ta' programmi għal 2014-2020 il-partnership instrument il-ġdid ibbażat fuq um, lezzjonijiet li talibna mill-passat b'sinerġija ma' instrumenti oħrajn disponibbli u dawn għandhom jiġu indirizzati b'mod speċifiku din kienet parti wkoll mill-mistoqsija tagħkom biex nappoġġaw l-SMEs huma għandhom risorsi limitati għal preżenza f'pajjiżi distanti. Il-valur miżjud, kwistjoni tal-valur miżjud ġar għaf fil-passat. X'inhu tħassib tagħna? Tħassib tagħna huwa dan meta konet namlu dawn il-negozji. Il-valur miżjud addizjonalment dak li nistgħu nofru huwa il-facilitazzjoni ta' aċċess għal uffiċjali għolja f'dan il-pajjiż u dan huwa xi tip ta' għajnuna mod partikolari għal SMEs. Tieħdu rekomendazzjonijiet tal-Parlament u kien hemm rekomendazzjoni speċifika li kienet li jsir pjattaforma ta' koordinazzjoni għal biex dawn il-negozji Ewropej ikkun iktar internazzjonali u din il-pjattaforma kella ssir fl-ewwel nofs tal-2014 ukoll ir-rakkomandazzjonijiet tal-monitoraġġ eh, l-evalwazzjoni u l-koerenza li semmejna fil-bidu tar-risposta din hija parti minn riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew u nistgħu natu prova meta nid-dizinjaw dawn l-entitajiet. Dwar il-budget allocation, il-regolamentazzjoni li sjed eh, ġaskadiet eh, fl-aħħar tal-2013 u allura issa aħna emendajna r-regolamentazzjoni għanna u l-futur għal dastant għandu jmur permezz ta' programmi u eh, instrument ta' partnership u nindirizzaw mod speċifiku il-bżonnijiet tal-kumpaniji tal-SMEs. Din hija r-risposta tiegħi għal-mistoqsija orali li kienet tikkonsisti f'ħames mistoqsijiet iżgħar. Grazzi kummissarju. Nabdi issa l-kelma lis-Sur Kaspari għal tliet minuti. President Kummissarju l-Grupp tiegħi huwa dejjem lest meta niġu biex nassistu l-SMEs biex niftħu swieq ġodda Allura huwa importanti li nappoġġaw inizjattivi ta' dan it-tip. Nixtieq nenfasizza partikolarment l-iskemi ta' eh, l-aċċess tas-suq, il-market access schemes li kienu ta' suċċess. Meta nipproponu li niffaċilitaw l-aċċess għas suq eh, per eżempju, mm, f'dak indjan, aħna għamilna l-appoġġ dipendenti, l-appoġġ tagħna dipendenti fuq ġejtu prerequisiti, per eżempju il-pajizi mirati għandhom ikunu swi importanti għal kumpaniji Ewropej u għanna nużaw strutturi eżistenti irridu nassiguraw li l-flus ta' minna ħalla 16 jiġi ntużat kif suppost u irridu nevitaw milli nirdupjaw l-istess xogħlijiet fl-istituzzjonijiet Ewropej. Jiena nħoss li tlet ċentri eżistenti uh, huma mhux daqshekk ta' suċċess. Ir-rapport mill-Indja pereżempju kien hemm 17 il-suq identifikat u dawn ġew mogħtija lil l-entitajiet rilevanti. Sitt xhur kellna 17 il-talba għal aċċess għas-suq jekk naraw 20 miljun kull 10 snin. Dan jagħmel 50,000 talba 50,000 ehm, euro għal kull talba, dan mux qed nużaw il-fondi b'mod tajjeb hawnhekk. Ikun nkun grat kieku tpoġġi dan fuq l-aġenda tiegħek ir-rapport fit-Tajlandja. Qatt ma solva il-problemi tal-bidu tiegħu ġewwa Bangkok issa qed iqisu li jgħalqu ċentru. Żewġ miljun euro għal dan il-perjodu tal-2010-2014 intremew fix xej biex bdejna dawn iċ-ċentri ġewwa l-Asja, aħna biċċar ma tal-imniex mill-esperjenza ma dawn iċ-ċentri fuq livell nazzjonali u d-deċizjonijiet li ħżiena ma ma rranġajnihomx. Ħadd l-ebda ċentru ma għamel dak li kellu jagħmel u xorta waħda għandna f'moħħna li nibnu erboħra. Irridu nġibu iktar informazzjoni, maħna ma konniex konsultati fil-Parlament Ewropew u di mhijiex aċċettabbli. Irridu nassikuraw li niddiskutu u naraw kif dawn in-negozji jistgħu jimxu mod aħjar qabel ma nkomplu bix-xogħol tagħna. Grazzi nagħdil kelma lis sur Kutax. Grazzi President Kummissarju kollegi, id-deċiżjoni biex nagħmlu ċentri Ewropej ta' negozji fl-Azja kienet parti minn uh, strateġija ta' Europa Globali u inizjattiva biex nappoġġaw negozji żgħar bħal pereżempju il-Small Business Act 30% tal-SMEs Ewropej għandhom attivitajiet barra mill-Unjoni Ewropea u jien naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tinkoraġġixxi lil SMEs li jixtiequ jestendu l-attivitajiet tagħhom ġewwa l-Asja u jistimulaw il-kompetitività Ewropea u għal daqstant jagħmlu dimensjoni esterna hemm ċertu enerġija ġewwa l-Asja u riżorsi umani u għal daqstant huwa ta' valur li konna ċentri Ewropej hemmhekk. Iridu nindu konsiderazzjoni li sfidi amministrativi li faċċaw negozji Ewropej emmek. U f'dan il-kuntest, il-prestazzjoni li kienet baxxa ħafna aktar li pjanajna għandha nanalizzaw aktar. Mux tajjeb li nqogħdu ninkoraġixxu kompetizzjoni bejn il-Chambers of Commerce Ewropej. Irridu nħidu konsiderazzjoni dak li kisbu, iċ-ċentri u xidju fijiet kellhom fl-attivitajiet tagħhom. Konvint li l-Eżekuttiv Ewropew jista' jagħtina aktar dettalji dwar dan l-aħħar iżda mhux l-inqas nixtieq nil proposta biex ikun hemm green paper għal eh, diplomazija ekonomika. Um, konformita ma' strategija tiħa grazzi. Grazzi sur Kuta, xisana għaddu sur Rinaldi. Kummissarju, grazzi. Ah, tnaqblu bejnietna jider fuq din il-kwistjoni u Kummissarju jider li rridu nirranġaw ċertu affarijiet hawnhekk fuq din il-kwistjoni. Nista' nifhem eh, li l-Istati Membri jridu jippruvaw jagħtu valur lill istrutturi ġa eżistenti. Imma Mandux ikun hemm attitudni difensiva hawnhekk, anke minħabba li l-koerenza f'dan il-qasam tal-business centers ġewwa l-Asja Miex ehm, għazek ċerta għamilna xie eh, zjarat f'dawn is-snin, sibna situazzjonijiet li qed jaħdmu tajjeb, pero oħrajn inqas kien hemm xi dubji mm, kif edna waqt il qattana tagħna e, varjeta kbira ħafna, għanna ċentru ġewwa l-Indja li jiswa fil-budget Ewropew 17 eh, miljon euro, fiċina 5 miljon euro, fit-Talja Indja 2 miljon euro. Kull darba għanna varjazzjonijiet differenti ħafna bejn dawk li huma responsabbli min qed jikkoordina fl-istati membri, min qed jħossem. Spiss kif jiġri fit-Tajlandja għanna u koll l-Svizzera u l-Norveġa li għedin jihdu sem um, drabi oħrajn le. Għanna ta' inizjattivi eh, pjanati biex namlu ċentri fil-Vietnam, fil-Indonezja, l-Malazja, l-Filippini u anka forsi fil-Pakistan, fil-Burma ehm, u fl-Laos. Xinu ma' soluzzjonijiet li jridu namlu aħna biex ehm, nimxu ktar il-qoddim? Hemm ċertu mistoqsijiet li għadhom qoddimna hawnhekk qed nanalizzawhom bħal pereżempju iktar koerenza fir rigward ta' tip ta' riżorsi huma magħrufa tassew dawn ir-riżorsi min-naħa tal-SMEs tagħna li l-iktar li għandhom bżonn ta' dan x'inhuma eh, l pejjeż u l-benefiċċji il-kollega ta' informazzjoni li hija ċara ħafna hawnhekk. Naħseb li dan is-suġġett jaf ikun xi ftit imbarazzanti. Min imur jara dawn l-istrutturi jista' jiskopri ċertu affarijiet li huma pjuttost deludenti hawnhekk ħafna iktar mill-immaġinajna fil-bidu. Qatt eh, ma fil-ħin biex insolvu il-problemi. Grazzi. Ehm, naddu issa l-kelma l-Sur Paxka kar ajkit svojo organizacijo, štrukturo práce, ako aj náplňou manažov. Kummissarju, għal kem dawn iċ-ċentri ta' negozju fiċ-Ċina, l-Indja u Tajlandja huma strutturati b'modi differenti, però xorta waħda inħoss li għandhom żewġ affarijiet inkomuni. L-ewwel net, il-kol kemm huma huma finanzjati mill-Baġit Ewropew u t-tieni net fil-każijiet kollha kien hemm ċerti djufijiet fir-rigward tal-kontroll indipendenti. Jekk inqisu il-klima ekonomiku bħalissa aħna ma nistawx inżommu strutturi li mhumiex effettivi. Strutturi li ma joffrux l-appoġġ meħtieġ għal kumpanniji Ewropej għal daqstant naħseb li il-Kummissjoni għandha tara kemm huwa ġust li jintużaw fondi għal dawn iċ-ċentri fl-Asja. Grazzi. La parol ta' Grazzi ħafna. Is-sur Stazni. Grazzi, President. Eżis kollegi, jiena u l-grupp politiku tiegħi dejjem appoġġajna miżuri politiċi maħsuba biex isaxħu il-kompetittività ta' kumpaniji Ewropej lilin is-suq Ewropew. Ċentri ta' negozju Ewropej fl-Azja huma wieħed mill-mezzi li jistgħu jgħinu l-kompetittività tal-Ewropa f'suq dejjem jinbidel għal daqstant irridu jaħdmu bl-aktar mod effettiv u effiċjenti possibbli B'xorta ħażina l-evalwazzjonijiet riċenti u rew li dawn l-inizjattivi ma kienux qegħdin jaħdmu kif stennejna. Dan għajem diversi punti aħna fost l-oħrajn imħazbejn dwar jekk ċerti inizjattivi jikostitwux valur miżju tal-kumpaniji Ewropejn jew jekk ir-riżorsi ġewx allokati b'mod effettiv, jekk kienx hemm biżejjed trasparenza f'dawn l-inizjattivi u jekk dawn jistgħu ikomplu jaħdmu. Min eh, parzjalment bis-saħħa tal-qliħ tagħhom naf li twaqif ta' ċentri bħal dawn huwa proġett għattul u hemm ċerti sfidi fil-bidu, iċ-ċentri ta' negozju fl-Indja, ċina u Tajlandja diġà għandhom ċertu suċċess, nemmen ukoll li għandhom il-potenzjal li jsaħħu l-interessi komuni tal-Unjoni Ewropea, però il-Kommissjoni se tkun responsabbli u tiżgura li dawn iċ-ċentri huma effiċjenti fl-għajnuna tagħhom għan negozji Ewropej rridu niżguraw apparti minn hekk li hemm lodda meħtieġa u l-informazzjoni wkoll għad-dispożizzjoni tan-negozji tagħna b'mod li dawn mhux biss ikun jistgħu jidħlu fis-suq però jifjorixxu wkoll. Grazzi ħafna. Monsieur Stachni, la parola ta' Madame Köstinger. Grazzi, Onorevoli Kostinger. Grazzi ħafna, President. Kommissarju, il-politika kommerċjali komuni tal-Unjoni hija waħda mis-sissien tal-politika barranija tagħna. Fil-qalba dejjem irdu il preservazzjoni tal-ekonomija Ewropea, speċjalment l-SMEs. L-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija tagħna għandhom valur kbir bħala tkabbir u anke biex jiggarantixxu l-impjiegi feħdan l-Unjoni. Naħseb li nistgħu ngħidu li l-grupp tagħna jappoġġa 100% din l-idea ħafna suċċessi fil-qasam tal-SMEs tal huma marbutin mal-esportazzjonijiet mis-suq intern. Dawn l-intraprizi allura għandhom bżonn aċċess liberu anke għal swieq tal-pajjiżi terzi. Bħalissa dan mhux il-każ però. Għal daqstant wasal iż-żmien issa li nirranġaw l-iżbalji tagħna. B'mod li f'dawn is-swieq esterni niksbu suċċess għandna bżonn sistema ta' finanzjamenti ġodda Arfin u kol suq fejn dawn ikun għaddin jaġġixxu, rridin kunu nafu xinu l kondizjonijiet u xinu ma situazzjoni li se jiffaċċjaw l-intraprizi. Għalek jeżistu dawn iċ-ċentri ta' informazzjoni ħasra li ma tantx jaħdmu tajjeb, però din ma naħsibx li ħaġa sew, naħseb li nistgħu naqblu wkoll fuq il-fatt li dawn iċ-ċentri jista' jkollhom valur miżjud kbir għall-esportazzjoni sinarġiji fih dan l-Unjoni Ewropea forsi jistgħu jiġu sfruttati aħjar biex ikun hemm fluss ta' informazzjoni minn dawn iċ-ċentri u l-esportaturi. Huwa meħtieġ apparti minn hekk li jinħolqu netwerks ta' informazzjoni bejn iċ-ċentri li diġà jeżistu b'mod li nevitaw li ikun hemm strutturi ġodda. ma rridux duplikazzjoni hawnhekk għax dejn tkun ħela u eh, joħloq effett bil-kontra ta' dak li nixtiequ. Grazzi ħafna. Issa. Miss McGuinness għal KHDI. Grazzi President, Kommissarju, aktar kmini din il ġemma kena dibattitu twil dwar l accen tal-konsilli jmiss fuq kabbir u l-impigi. Dawn iċ-ċentri ta' negozju għandhom ikkunu parti minn dan id-dialogu. Eh, Kaspari għal xinu ma problemi, ovvjament hemm diversi kwistjonijiet li rridu nitrattaw. Il-mistoqsija tiegħi kummissarju hija din jekk il-kunċett huwa wieħed tajjeb u naħseb naqblu li huwa tajjeb. Il-problemi x'inhu ma ta' ġestjoni ta' struttura x'inhi il-problema partikolari li minħabba fija dawn iċ-ċentri ma jkunux tajbin. U hemm rimedju jekk hemm kif. Jien jidher li l assemmi infushom ma tantx jidher li qegħdin f'pożizzjoni tajba biex imorru f'dawn il-pajjiżi u jkollhom rabtiet ta' negozju, ġifier għandu jkun ċertu valur f'dawn iċ-ċentri, u mbagħad dawn kif jorbtu maċ-ċentri li għandhom l-istati membri individwali. Hemm problemi f'dan il-qasam, jista' jkun hemm aktar sinerġiji bejnietom għaliex biex l-Ewropa eh, iżżid it-kabbir naħtieġu opportunitajiet ġodda u naħtieġu dawn l-opportunitajiet barra mill-Ewropa kif ukoll ġewwa. Grazzi, Onorevoli Meggin, issa l-Kommissarju. Grazzi. Meta smajt eh, sur Moreira, sur Kaspari u l-oħrajn, jena kelli fiduċja li naħtiġu eżerċizzju ieħor ta' screening rigward il-prestazzjoni ta' dawn iċ-ċentri. Ħadd ma qed jiġħad il-ħsieb ta' wara l-eżistenza tagħhom, però hemm ukoll ċerti problemi li semmew fl-interventi tagħkom. Bħala analiżi tal-benefiċċju, screening, eċetera, l-screening huwa meħtieġ. Jiena l-ewwel wieħed eh, nafx huma problemi budġetarji tagħna, però impenjat ukoll biex il-flus tal-kostituenti jiġu użati bl-aktar mod effiċjenti u dan huwa l-messaġġ tiegħi għalikom, sinjuri, grazzi ħafna tal-interventi. Grazzi l-Komissarju u dan jikkonkludi d-diskussjoni fuq dan is-suġġett. Issa nistgħu ngħaddu għas-suġġett li jmiss il-dibattitu konġunt fuq is-sajt. Għanna żewġ mistoqsijiet orali hawnhekk ngħaddi l-kelma l-ewwel net lill-Onorevoli Gallagher għal ħames minuti.